tal-Onorevoli Gutteland fuq il-tabella ta' valutazzjoni tal-ġustizza tal-Unjoni Ewropea tal-2017 di 2070 EU Justice Forum. Grazzi ħafna, President, nixtieq nibda billi ningrazzja l-Shadow Rapportez għal kooperazzjoni verament utli tagħhom Dan huwa rapport tal-Parlament għal uh, tabella ta' valutazzjoni u skorbu tal-2017 ħaġa li saret dawn l-aħħar ħames snin biex tagħti vista ġenerali tal-indipendenza u l-effiċenza tas-sistema ta' ġustizzja. Din is-sena fl-2017 hemm aspetti ġodda ġew miżjuda kif konsumaturi ikollhom aċċess <clears throat> għal għajnuna ġudizzjarja u l-ammont ta' żmien eh, li jirrikjedu proċeduri u anke dak li nxaqsam il-ħasil tal-flus nħossu li r-riżultati jissa jkunu iżjed relevanti, jkunu aħjar fil-rapportana aħna ħarisna lejn il-sistema ta' ġustizja indipendenti u kif din pilastru tal-demokrazija biex niżguraw dit tip ta' sistema għandna bżonn sistema ġudizzjarja indipendenti mill-influenza politika jew forzi politiċi u aħna nisqu fuq l-importanza li jkun prosekuturi indipendenti ninkoraġixxu l-Kommissjoni biex tieħu miżuri biex issaħħaħ il-pożizzjoni tal-prosekutur niddispjaċina li jemnu għasta ta' informazzjoni ċerta kategorija. Għanna u l-istati membri jihdu eżitazzjonijiet biex jiprezentaw data li wieħed jista' jqabbilha. Ninkoraġixxu l-Kommissjoni li tistabilixxi kriterji aħjar biex wieħed jkun jista' jara kif il-sistema ta' ġudizzjarji jirrispettaw l-istat ta' dritt, il-prinċipji ta' stat ta' dritt per eżempju, nħarsu lej kriterji tal-Kommissjoni fuq il-kustjoni, nħarsu kol lej l-access li ċittadin għandu lej sistema ġudizzjarja. U li dan għanda bżon tiġi msaħħa biex nizguraw l-gruppi vulnerabli kollum access saħħjar għas-sistemi eh, ġudizzjarji. Jiddispjaċina li naraw li il-percentaċ ta' magistrati mħalfin Eh, nissa naqsu f'ċerta stal u l-istati membri għandhom bżonn jieħdu azzjonijiet biex jtejbu dawn riżultat. Għandna bżonn ukoll eh, sforzi aħjar dak li huwa egwaljenza bej is-sessi fil-sistema ġudizzjarji. Aħna nissuġġerixxu li jkun hemm taħriġ iżjed taħriġ għal mħalfin u maġistrati dak li huma eh, normi għal sessi. Għanna bżon tabella ta' valutazzjoni iżjed wiesa għal tip ta' proċeduri differenti. Għanna kontenti li nkoraġixxu lill-Kommissjoni biex ikolla indikatur ġdid biex tħares mill-qrib lejn l-aċċess li ċerta gruppi ta' diskriminati jkollhom għas-sistema ta' ġudizzjarja. Qabel is-sena d-dieħla, il-rapport ta' sena d-dieħla, għandna bżonn indikaturi ġodda dwar <clears throat> miżuri nazzjonali ta' azzjonijiet ta' gruppi. Naħseb li din hija ħaġa li jkollha rwol importanti biex tipproteġi biex tħares il-konsumaturi u l-ambjent. Għanna turi l-importanza li wieħed jista' jkollu kumpens meta jkun hemm eh, xi ħaġa għall konsumatur Mżonnu bżonn ukoll sistemi ta' eh, riżoluzzjoni ta' eh, diffikultajiet jien nixtieq nagħlaq billi ringrazzja lir shadow rapporters għal kooperazzjoni tajba li kellna

hija importanti ħafna, imma speċjalment fil-Greċja, fil-Greċja l-indipendenza tal-ġustizzja eh, ma teżistix. Fil-memorandum hemm dispożizzjoni li hemm miktub illi jekk ikun hemm sentenza li tannulla il-miżuri finanzjari imposti bil-memorandum, allura l-gvern irid jadotta provvedimenti ġodda għall-istess bl-istess effett. Allora anki li trojka fil-fat qed timponi illi man, illi man segwux sentenza emessa maħruġa minn eh, orti grega. Hemm sentenza wkoll fil-Greċa attualment fejn l-indipendenza tal-ġustizja fil-fatt hawnhekk ma teżistix bizzejt naraw kif taħdem it-trojka biex naraw x'impatt negattiv għandha għall-indipendenza tal-ġustizzja. Poli, e adesso la parola. Essa, e il-senjura Autala. President, thank you very much. Grazie għafna, Presidenti, nishtiq nirringrazzju l-rapporter tagħna, eh, l-Onorevoli Vitalant, għal-rapport tagħha u l-kooperazzjoni li eh, kellem. Nixtieq li l-Kommissjoni zid il-Collective Readers eh, għax huwa għodda tajba biex jissaħħaħ il-ħarsin tal-konsumatur u tal-ħarsin tal-ambjent. Għad kontenta li l-Komissjoni taqbel fuq da għax ġa għamil proposta leġislativa il-proposta leġislattiva tal-Kommissjoni dwar il-collective redress madana il-sistema ta' collective redress tista' tkun forma biex għet jirriżolvi eh, xi disputa li qed eżisti eh, biex jevita wkoll xkiel l-aċċess għall ġustizzja dak li xasa aspetti transkonfinali. Wieħed jista' għandu bżonn jistudja dat tip ta' collective redress meta jkun hemm kumpaniji fej jkun hemm violazzjoni ta' dritti tal-bniedem, pereżempju f'pajjiżi terzi għaw barra l-Unjoni Ewropea. Inħabba eh, raġunijiet tekniċi legali eh, ma jkun hemm l-ebda forma effikaċi biex wieħed ikollu rimedju legali adekwat. Grazie. Grazie ħafna. Issa l-aħħar kontribut. Onorevoli Mafridis, Kostas Mafridis. Grazie, President. Jena u koll nifraħ l-rapporter u li shadows għal-ħidma tagħhom, però għandi żewġ kommenti preċiżi x'namel l-ewwel waħda tirgwarda l-fatt li sfortunatament l-applikazzjoni tal-leġislazzjoni miex omogenea u lanqas ma huma omogenei il- orti tal-ġustizja fid-direttriċi tagħha, per eżempju il-sentenzi ta' settur bankarju. Iridu neżaminawa din il ħagġa għax il-fatt li dawn mhumiex omogenei tolqot l-istess nozzjoni tal-fatt li l ġustizja għandha tkun ugwali għal kulħadd imma għandha impatt ukoll fuq il-kompetizzjoni leali għandu jkun hemm proposta wkoll illi tinkludi fir-rapport illi fi zona ta', ta ċipru okkupata illi memx eh, eh illi memx palissa eh, l-istat ta' dritt. Issa nisema minnant il-Komissarju Bulġ. President, respectful members. President, onorevoli membri, nixtieq nirringrazzja l-rapporter l-onorevoli eh, Gutland u l-Parlament għax-xogħol li għamlu fuq dan il-fajl. Aħna naqblu ma'kom eh, bżonn li wieħed is-saħħa l-indipendenza u l-effikaċja ta' sistemi ġudizzjarji fl-Istati Membri tagħna. Dawn huma essenzjali għall-iżvilupp ekonomiku, għall-paċi soċjali u Ewropa f'sigurta. Il-tabella ġat adottat tal-2018 adottat tal-lum. Jena għanna bżon nfakru li dan il-tabella eh, hija eh, ta' valutazzjoni hija għodda li qed ittejjeb minn sena l-ewra. Rekomendazzjonijiet tagħkom jiġu eh, konsiderati għal ġejjini specialment dak li nixxaqsam żieda eh, tal-tabla tablazzjoni eh, għal aspetti oħra fuq ħasil ta' flus u din naraw eh, fil-pajjiżi kollha kemm idumu il-każijiet li għandu xaqsmu mal-ħasil tal-flus. Juru li nofs l-istati membri jistaw idumu sa sena hemm ċef diversi stati membri fejdu mu sentej. Kom tolbu s-saxħa il-prosekuturi publiċi u l-tabella tal-2018 juri li għall ewel darba nistaw naraw kif is-servizzi ta' prosekuzzjoni huma organizzati fl-Istati Membri. Il-tabella ta' valutazzjoni eh, hija ħaġa li titħol fil- eh, nal-rasi tal-semestri Ewropew. Issa dwar l-indipendenza ġudizzjarju ħna qegħdin nagħmlu validazzjoni tal-sistemi nazzjonali u salvagwardji flimkien mal-networks ġudizzjarju aħna żviluppajna kejl forma ta' kejl tal-indipendenza ġudizzjarju fost il-kumpanniji u l-pubbliku ġenerali. Aħna naqblu wkoll mal-priorità tal-Parlament tal-odda tal-ICT li jidru fil-valutazzjoni tal-2018, per eżempju l-uża ta' mezzi elektroniċi fil-proċeduri u, l-użu ta' sentenzi online. Dawn huma indikaturi ta' kif ċerta gruppi ta' utenti ta' sistema ġudizzjarja, per eżempju it-tfal, dawk li nqsim minn eh, eh, eh, l-omja u oħrajn jiġi konsiderati b'dak li għanwa taħriġ ta' maġistrati u u l-utenti tal ġur Issa dwar taħriġ ġudizzjarju għed rivedu, rivedu s-sistema. U importanti li wieħed e, e, jiftakarlu. Aħna mill-sfidi ewlenin għall-izvilup ta' għodda ta' informazzjoni huwa il-ġibir ta' informazzjoni, ta' data Nirringrazzjaw il-Parlament ħalli talbu l-Stati membri jikopraw mal konvenzjoni meta wieħed jikkonsidra aspetti ġodda ta' kopertura wieħed iżom għandu iżom moħħu l-għan tal-din it-tabella biex wieħed jiġbor eh, data eh, wieħed jista' jadda fuqha li eh, bazata fuq indikaturi uniċi tal-Unjoni Ewropea. Riżoluzzjoni tagħkom tasal fi żmien fejn il-rispett tad-dritt tal-istat tad-dritt hija priorità għall-Unjoni Ewropea. Jena konvinta li l-tabella ta' valutazzjoni għad kompli evolvi biex tejn l-Stati membri biex tejbu l-indipendenza, kwalità u effiċenza tal-sistema ta' ġudizzjarju li hija essenzjali biex wieħed jiżgura rispett għall-istat ta' dritt. Grazzi. Thank you very much, Commissioner.